li s-sistema ta' spirz inkantat infalliet. Is-sur Weber, nittamla qed jismani, suppost, hija tfissiġu li qiegħda fiħinti, inti, Senjura von der Leyen. Pass żgħir għalik imma pass eh, kbir ħafna għall parlament Ewropew. Is-sistema kollha issa inqalb sfaxxat fix-xejn. Inti għamiltilna ċertu u ukoll f'dan il-grupp għamilt wedit lil ta' Macron, lis soċjalisti l-ambientalisti u kollha dawn wedit differenti. Kif jista' jkun? Allura, qed taqra din il-lista issa xi lista eh, biex ikollok rekord tajjeb, issa l-armata ġermaniża inti qed twaħħal fl-armata ġermaniża minħabba problema ta' titudni qed tajt inti ma forsi int għandek problema ta' titudni, għax inti responsabbli għal din l-armata u jekk l-affarijiet imorru ħażin fil-Kommissjoni Ewropea li eh, ħedimt għalija għal seba' snin se twaħħal fil-Kummissjoni eh, problema ta' attitudni għalhekk insaqsik inti kemm inti kapaċi tħares lejk nifsek fil-mera b'mod onest. L-Onorevoli Willumsen, eh, l-Onorevoli Epping kanzi, grazzi tassew. Il-votazzjoni, illum san nivvotaw fuq il-klima jt l-onorevoli vilum san ninsabu f'din il-krizi klimatika u qed nieħdu pożizzjoni dwar jekk irridu xilli jkollna politika li taffi politika li taffi l-emissjonijiet jew le, it-tweġiba tiegħek kienet ċara le. It-tweġiba illi tatna kienet le. Tnaqqis ta' 50% sal-2030 mhux se jkun biżżejjed biex nevitaw katastrofi klimatika. 55% mhux biżżejjed lanqas biex nevitaw diżastru klimatiku hemm bżonn azzjoni klimatika issa. Għalhekk jiena se nkun qed nivvota kontra Sinjura van der Leyen u ser nappella lilkom ilkoll li li tridu tieħdu azzjoni kontra l-klima tieħdu azzjoni issa. Irridu nieħdu azzjoni u jekk ser tajdu le illum tistgħu tieħdu azzjoni wasal il-waqt illi nieħdu azzjoni. Nivvotaw għal klima, nivvotaw biex nevitaw katastrofi klimatika u nivvotaw kontra is-Sinjura van der Leyen fil-votazzjoni tagħna llum. Grazzi l-Onorevoli Sinċiċ għal minuta u nofs. Sinjura van der Leyen, qabel ma nibda nixtieq insaqsi L-Unjoni Ewropea ser jirnexxiela tgħaddi minn kriżi ekonomika li jmiss li inti tirrappreżenta kull ħaġa li ħażina fl-Ewropa, iċ-ċentralizzazzjoni, id-defiċit demokratiku, tirrappreżenta e, eġemonija. Aħna qed nitkellmu dwar ċentralizzazzjoni ftit tal-ġranet ilu l-Italja kellha seba' eh, president il-Ġermanja diġa kellhom sitta u 15 il-pajjiż periferiku inkluż il-Kroazja kellna 0, 0 presidenti. L-istess ħaġa fil kunsil tal-Ewropa u l-istess ħaġa fil-Kummissjoni. Meta xi ħadd bħal Malta, Slovakkja, l-Kroazja, meta se jkollna aħna issem ta' qatt. Qatt fuq demokrazija tiġu hawnhekk titkellem qudiemna imma m'għandek l-ebda leġittimità. Inti li ma proċess elettorali parteċipajt fih? Kif jista' inti ikollok ruol leġittimu? Kif qed titlob il-leġittimità minn 200 miljun ruħ? Din dal-proċess sar minn wara l-kwinti u min għandu l-ikbar seta jkollu iktar seta, il-Franza ħaj kollom il-Bank, il-Belġu, l-Konsil u l-Ġermanja l-Kommissjoni. Tkellem dwar is-Sirja, inti li mort hemmhekk u li l-qajt xi ħadd mis-Sirja. Nawguralek proset, imma inti qed titkellem ukoll dwar NATO li li twassal dejjem iktar instabilità li ma tgħinx għal paċi, il-Kroazja m'għandha l-ebda benefiċċju ħsara biss qed insofru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 Kettib eh, tip bi Franċis għali li ħna konna l-korraċ biex naraw dak li hemm anke biex naraw dak li m'hemmx. L-Ewropa hija f'kriżi kbira qiegħda kondannata għal nuqas ta' poter. Ma tista' tagħmel xejn merdej marbutin minħabba l-migrazzjoni, ħabba s-setat il-kbar li qegħdin jikdbu l-istorja tad-dinja. Hija eh, ċivilizzazzjoni tagħna eh, li huwa bis-sempliċiment pass li huwa antikwat issa li ti jemel xi ħaġa. E Għanna rridu jkun Ewropa illi taqdi l-Ewropa taqdi ċittadini tagħha u mhux e, e, tissottometti ruħha għal azbilanċ ta' għal globalizzazzjoni. Il-kapaċità tagħna li irridu nipproduċu dak li aħna nikkonsmaw pereżempju. il bidiwa sfortunatament xie ma tantx sema ħafna affarijiet għax il bidiwa l-ikbar politika t unjoni Ewropea u qatt ma ħanaċċettaw hawnhekk fl-PP li hawnhekk ikunu varjabbli ta' ġustament fiha. E, aħna rridux konna zbilanċi li jipprovokaw il-kriżi ekoloġika u biex nistgħu nelbu fil dawn l-isfidi li l-Ewropa samena dal-għodu jridu nimponu kontribut għal karbonju għal pajjiżi kollha li jesportaw lejn l-Unjoni Ewropea. Aħna ma rridux iktar li konna l-istess nuqqas ta' poter fil-kriżi migratorja u iva kull persuna nitmut fil il Mediterran hija traġedja imma din it-traġedja hija minħabba il-fatti aħna m'għandniex saħitna biżejjed, mhux qed nagħmlu xejn. Aħna eh, dawn min jiġi fl-Ewropa hija li l-unika mod kif jaslu hija mod illegali. Allura aħna irridu nġessu l-frontieri esterni tagħna tal-Ewropa u huwa l-liġi ta' umanitarji li jeħtieġu dan. Aħna eh, E, irridu nsibu bilanċ fil-soċjetà tagħna fil-ġerazzjoni li jmiss iċ-ċivilizzazzjoni magnifika li aħna e, wiritna. Sinra von der Leyen, aħna għandna ġejjini salvaw u dan il-ġejjini e, kif qed naraw fil-ħames snin li ġejjin huma ma fizzifna u l-poplu tagħna tħarsu lejna sabiex inkunu nistgħu ntuhom dak li jitħaqilhom. Madam Piri for two minutes. Signora Piri, jekk joġbok. Signori, Sinjura von der Leyen. Il-parteċipazzjoni fl elezzjoni Ewropej kienet l-aktar waħda għolja fil-Olanda, kellna kampanja sħiħa eh, u biex hemm iktar parteċipazzjoni. U il-vot intrebaħ mill-ottimizmu, iżda intrebaħ ukoll għax jridu li jkun hemm parteċipazzjoni u li jkun influwenza fuq min se jkun il-President tal-Kummissjoni u ħareġ ċar li kien se jkollna maġġoranza f'dan il-Parlament li se kienet tappoġġa biss wieħed mill-ixpezzen kandidat bħala wieħed mill-kandidati iżda imbagħad bdejna bit-tombla u u l-mexxejja tal-Kunsill tellgħu ismek mill f'din it tombla f'din il-lotterija Imma issa ċittadini tagħna qegħdin jgħidulna mela jien xi votajt nagħmel u nifhmu l-frustrazzjoni tagħhom. Fil-Kunsill il-proċess tal-Spitzen kandidat ġi maħnuq mill-Viktor mil Orban il-gvernijiet Pollakki Ungeriżi raw il-nomina tiegħek bħala rebħa politika għalihom. Inti m'għandek l-ebda tort. Iżda il-fatt li qalu dan kollu jagħmilha importanti li intom tadottaw pożizzjoni ċara fuq l-importanza ta' stat ta' dritt. Għalhekk għandi messaġġ ċara li ser tappoġġjaw il-proċeduri ta' artiklu 7 li dan l-aħħar il-Kummissjoni u l-Parlament bdew kontra l gvern Polak Ungerist dan tittejdu mingħajr ebda dubji. għad fadal ħafna xi jsir jekk irridu li l-Ewropa tkun iktar demokratika dan ser jitlob iktar sforzi min-naħa tagħkom u anke min-naħa tagħna. Sinjura van der Leyen, inti semmejt ukoll bosta punti li se jkunu qed jappellaw għall votanti tagħkom. Jekk inti tinħatar illum tista' tiddependi fuq l-appoġġ tal-Partit Laburista Olandiż biex ikollna Ewropa iktar soċjali is-Sinjura Ris. Grazzi. Nilqak, eh, Signora von der Leyen, il-Parlament Ewropew, kien intqalu ħafna affarijiet fuq il-migrazzjoni, il-klima, sa ta' dritt ġifiri forsi nista ntħol fihom. Iva, aħna l-politika tagħna, e, dawn il-politika huma fondazzjoni tagħna, bażi tagħna, imma dak li importanti li aħna nippruvaw naqdu niżġu e, naqdu niżġa ta' rabta li hemm bejnietna. Inti m'intix responsabbli, Signora von der Leyen, niftakru għadi ukoll e, il-dnub illi għamlu il-konsil mux tortijak u jina nawgura, naħna l-koll nawguraw l-ek ħabba l-impenji tijak li t-prova tamela reforma f'dan il-rigward fil-ħidma tal-konvenzjoni tal-ġejjini allura ħanżon fil-qosor. Eh, aħna jiena rrid nifoka fuq tliet kwistjonijiet essenzjali, is-CAP inti kont diskreta ħafna fuq għadim eh, biex nuża eufemizmu l-intelligenza artifiċjali, robotika, l-politika industrijali. Serna, xed tipproponi inti sabiex eh, inkunu dawn jistgħu joħorġu bħala kampjuni fuq quddiem ehm, fuq livell Ewropew. Affarijiet affarijiet li xorta għad rridu naqfu għax hemm affarijiet problematiċi. Inti wkoll, inti semmejt inti tabiba mhux biss mara, Eh, jina nasab jekk ħaġa sabiħa din għax is-saħħa hija kienet il-bażi tal-aħħar kommissjoni u eh, kienet eh, l-ikbar sfida u ma rnexxilliex f'dak ir-rigward. Li inti pereżempju tbiddel ta' ħaġa fuq l-epidemija, epidemiji, it-tilqim, inti għandek kull każ appoġġ tagħna grazzi. For one minute, Madam Hautala. L-Onorevoli Hawtala, grazzi tassew. Signora van der Leyen. Van der Leyen. Inti qed tajt fil-linju gwida politika tiegħek li l-kummerċ mhuwiex m'għandux ikun ir-riżultat innifsu għandu jwassal prosperità u jesporta il valuri tagħna madwar id-dinja imma l-kol kemm aħna nafu illi bl-importazzjoni tal-prodotti se nkunu qegħdin nesportaw iksur ta' drittijiet tal-bniedem, il-vitmi tal-skavitu, tal-, -skavitu, tal Eh, deforestazzjoni bil-esportazzjoni ta' ċertu prodotti anke tessuti. Inti ser tissuġġerixxi liġi mandatorja fuq diligenza dovuta għal kumpaniji Ewropej sabiex nuru l-aspetti li huma li mhumiex etiċi fil-ktina ta' provvista. Issa, jiena ġejja mit-tramuntana tal-Ewropa u għalhekk nixtieq infakrek li l-kriżi klimatika hi ħalliet fost l-ikbar effetti fl-Artiku fl-aktar madwar id-dinja, inti ma m'intix qed issemmi l-Artiku, il-politika ta' dwar il-Baħar Artiku ser tqisha bħala priorità fil-Kummissjoni l-ġdida, grazzi. Grazzi is-Sur Berg. Grazzi tassew, Sinjur President. Sinjuri. Ministru, bħala membru elett f'din il-Kamra jiena kont sorpriż bil-proċedura tal-ħatra tal-President tal-Kummissjoni. Hija ħasra li ħafna mill-votanti Ewropej iħossu li l-vot tagħhom ġinjorat u li dawn id-deċiżjonijiet importanti qed jittieħdu minn wara l-kwinti dan mhux qed jaspira fiduċja. Nixtieq niffoka però fuq aspetti kostruttivi il-kwistjoni tal-kontroll tal-frontier u s-sigurtà interna. Mod partikolari, it-teddida minn terrorizmu Iżlamiku. Dawn l-aħħar snin rajna li kellna sfidi ta' sigurtà minħabba l politika ta' bibin miftuħa tal-Ġermanja u pajjiżi oħra kif ukoll il-pace li qed jintefa' fuq il-forzi tagħna ta' forzar tal-liġi. Ta qed ukoll naraw migrazzjoni bla kontroll u anke attakki terroristiċi. Bħal kollegi jiena nħoss li għandna din il-problema ta' sigurtà li ħadd kompli dejjem tikber u mhux tonqos għalhekk Sinjura von der Leyen fuq is sigurta interna tista' tagħtina garanzija ċara li inti mhux qed eh, tgħidilna biss kliem mingħajr fatti grazzi l-Onorevoli Kanko, grazzi tassew. Jiena Seta Kanko jiena waħda mis-seba tfal ta' mara li kellha taħrab u tistaħba meta kellha tgħaddi mid divorzju minħabba finijiet tar-reliġjon. Meta twieldet oħti kalla 37 ommi, jiena kalli 39, jina għandi 39 u għandi biss wilt wieħed, għażla tiegħi. Imma anke li jiena kelli genital mutilation meta tifla li huwa aktar diffiċli li li twellet. Nixtieq instaqsik mistoqsija bħala mara bħala tifla li maħrabx mill-FGM u bħala om imħasba fl-Ewropa u għajnejna meta l-Istat Iżlamiku jaħtaf jistupra n-nisa bħal Nadja Murad li repet il-Premju Nobel. Ninjoraw li dan jiġri li tfajliet għanna ħafna tfajliet, eluf ta' tfajliet li eħx wara il-konsegwenzi, inħarsu lejn affarijiet ta' xarija, ta' radikalizmu islamiku, imma mhux l-istess fuq affarijiet tan nisa, kif se tuża l-pożizzjoni tiegħek biex inti tipproteġi lin-nisa kollha u jxinnu r-reliġjon tagħhom u tradizzjoni tagħhom. Artiklu wieħed tad Dikjarazzjoni Universal tad Drijiet tal-Bniedem għadha ma bdiex taħdem għalihom dan tista' tagħmlu f'Ewropa b'saħħitha mhux fuq eh, super state tal-aktar xogħlijiet importanti, imma Ewropa tan-nies li tagħti valur u tirrispetta s sussidjarjetà. Grazzi. Madam Aubrey for one. L-Onorevoli Aubrey. Sinjura von der Leyen, tista' tgħid iktar minn 100,000 miljum Ewropew li votawlek fuq il-kriżi klimatika u inegwaljanzi. Inti ħad tkompli tgħidilna li eh, m'għandniex flus issa kif qablu l predeċessuri tiegħek? u il-flus pubbliċi u servizzi pubbliċi hemmhekk insibuha il-flejjes u xie sonu fuq tax havens. Iktar minn 800 biljun euro. Ija dan iċ li intom tagħmlu kull sena, l-Unjoni Ewropea tagħmel kull sena għal min javita taxxa Google, l-Amazon, għal eh, oħrajn għal dan iċ li illi qed ċittadini tagħna palma qal Victor Hugo huwa l-infern tal-faqar illi jagħmel il-ġenna tal-sinjuri. U inti, Sinjura van der Leyen, qed eh, tippermetti li dan iseħ, għax inti met xej. għas kelma kont azzjoni għal dak li tax havens Ewropej pal-Lussemburgu jew Malta inti l-kandidat tagħhom, Sinjor von der Leyen, mhux tagħna, mhux tal-poplu Ewropew ebda ħat li huwa senjur muħaj jibża minnek u ħat fqir muħajja minnek. Dan illi qed mhuwiex qed tweġiba għal din ir-rabja. Ħares lejn dan ta' levan ta' min qed jevita il-taxxa. Aħna nipreferu nqattaw milli nivvotaw għalik. For one and a half minutes, Mr. Nikolaw Alavanos. L-Onorevoli Nikolaw Alavanos.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 il-proċedura li għal-President tal-Kommissjoni kien nħabba li kien hemm ħafna eh, kulħadd kien qed iġebbet minn wara l-kwinti. Eh, u l-Kommissjoni ġdida minkejja dak li naħsbu aħna ħadd kompli għaddejja fil-politika tal-Kommissjoni li kellna qabel li hija limitazzjonijiet u demokrazija anti-komunista. M'hemmx drittijiet tal-ħaddiema fil-pajjiżi kollha mill-liberalizmu u li kunem l-armi, il-kompetizjoni għall-armi, e, problemi fis sovranità, e, għall-eżerċizzju ta' drittijiet mod parti tal-bniedem, pereżempju għalek li żona ekonomika wkoll ir-regoli ta' żona ekonomika ta' Ċipru. Aħna kellna pereżempju fi Greċja eh, problema mal-gvern Tsipras u issa eh, l-2024 aħna kellna eh, dawn il-għanijiet li suppost kellhom jiġu implementati ilu xejn ma 24 20% ta' surplus Eh, kien eh, mreġistrat miżuri ġodda li ħaj kollom jerfawom il-Grigi eh, biex ħawsu biex inwettquhom. Dawn il-punti kollha jikkonstitwixxu l-bażi tal-politika tad demokrazija ġdida illi hija eletta u illi ħatwassilna għal awsterità ġdida u għal kommerċjalizzazzjoni ta' drittijiet kollha u tal-istituzzjonijiet kollha illi għandhom jibqgħu fil- ehm, jibqaw fidejn tal-pajjiżi u dan ħajoħloq il-problemi fil-ġejjin. Grazzi Lei ha disegnato Inti fassalt politika l-futur tal europa li aħna nistaw naqblu magħha. Jekk aħna rridu niġildu kontra l-qat għandu jkollna politika ekonomika illi għandha timmira verament lejn l-ekonomija reali. Għandna bżonn ta' ekonomija industrijali Ewropea li għand bħala mira l-20% tal-GDP li għandu jiġi mill-produzzjoni, industrija u agrikoltura. Jina, jina nitolbok biex timplementa il-Small Business Act biex tejn l-SMEs, nitolbok biex t-defendi mill-attak ta' ċinizi l-industrija tana, għamilt proposti interessanti per għandu jkonna anki normi anti-dumping. <clears throat> Irridu irridu niġildu kontra ġganti tal-web, irridu iħalsu taxxi bħallu kulħadd u anki irridu nsaħħu il-politika tal-bidja il-tuħ u zbal. Aħna ma nistawx ninsew l-industrija l-agrikoltura huma żewġ strumenti fondamentali biex noħol u eh, impiegi fl-Unjoni Ewropea u anki kif għattent l-aċċess għal kreditu importanti eh, rridu nagħmlu l-Unjoni Bankarja nriżviluppaw suq tal-kapitali. Fuq dak li għandu xi qasam mal-immigrazzjoni, nitolbok tirrifletti fuq kif diġaġi votat fil-Parlament Ewropew għal iktar flus għal pjan tal-Afrika. Hemm bżonn ta' 50-60 biljuni. Se jkollna żewġ biljuni u nofs ta' Afrikani eh, sal-2050. Eh, jekk ma naħdmux il-lum, eh, mux se jkollna l-possibilità li nsibu soluzzjoni. Irridu niġi, iridu niproteġġu il-popolazzjoni tagħna mill-mart, mill-, -mart, mill Eh, aħna għanna bżon ta' eh, ta' miljoni, mux ta' biljoni nis eh, mill-Afrika. Mil <clears throat> U anki fuq l-istat ta' dritt, inti għat affarijiet importanti l-lum il- il- 20 xar mill Eh, mill til ta' Dafni Karwana Galizja, ħadna ma nafux eh, li ġiet maqtula f'Malta, ħadna ma nafux minnuma il-qattila taħħa u minnuma huma l-mandanti. Irridu eh, naħsbu fuq dawn iċ-ċittadini, ħafna ċittadini minn ħafna postijiet fl europa minn Spanja, fl-Italja, fil f'pajizi oħrajn li għadun għadhom għedin ibatu mid-dittatura għax aħna komunità ta' valuri, inti diġa għattu da li fil-ħames snin li rridu nkomplu sejrin f'din id-direzzjoni. Għal minuta u nofsi sur ger. Grazie, President. <clears throat> Signora von der Leyen. Jena ma ċeċa għonek biex nara fil-fat li inti soddisfajtna bħafna mill-talbit tagħna. Uh, per eżempju meta nitkellmu fuq eh, l-assikurazzjoni għal qat u anki meta niġu għall-istati membri nixtieq nara se jiġri issa eh, se jagħmlu l-istati membri bil-impenni tagħkom u se jiġri fuq kif din il-kwistjoni se se jirsolvuha. Inti għamilt ħafna tabbir, però jiena għadni xettiku. Jiena jista' jkolli fiduċa fik, però hemm eh, hemm argumenti li qed jinġu kontra bħala bħala kampanja elettorali jina ħedim tal-Franz Timmermans li kien li xpitzen kandidat tagħna u kien importanti li narfu dan il-fatt u iktar u iktar minn nazzjonalità u jiena tkellimt mal-membri tal-partiti tagħna u għadna li se neleġġu biss xpitzen kandidat u eh, eh, aħna il-grupp tiegħi eh, aħna kellna f'din l-intenzjoni u aħna ħsibna li dan kien vittorja demokrazija Ewropea u faħarnija. Però qed nara li llum morna kontra il-prinċipju tal-ispitzen kandidat. Kien kif se tisgura li se jkollna garanziji mill-Kunsill li dan mhux se jerġa' jiġri. Sinjura ċer, ċer, għal-minuta. <clears throat> Grazie u onur u responsabilità għalija li nkunaw fil-qalba ta' demokrazija u nitkellem eh, eh, mux biss l-ewwel darba ma eh, mill-parti tiegħi. Jiena ġejja mill-Ungerija, però fil-pajjiżi hemm attakk għal stat ta' dritt. U naf li ħafna minnkom issa iddejjaqtu tisimgħu fuq dan il-problema. Illum l-Unjoni Ewropea qed tala għajnejha kontra l-populisti bħal Viktor Orban. U rridu nbidlu għadi, rridu niġġieldu kontra dawk illi qed ifittxu jeqirdu l-Ewropa u niżguraw li tibqa' komunità ta' valuri. U għal din ir-raġuni għandna bżonn ta' mexejja. aħna għandna bżonn ta' azzjonijiet u mhux kliem rridu nsibu salvagwardji biex niproteġu l-istat ta' dritt u hemm bżonn li jkun hemm rida politika għall-implementazzjoni ta' dan. L-istatus quo mhuwiex biżejjed, għandna bżonn ta' bidla vera. Is-Sinjura Vana għal-minuta. Sinjura van der Leyen enti tkellimt ħafna fuq il-paċi fl-Ewropa l-lun. Jiena niġi minn pajis neutrali, l-Austria, u bħala ħadra jiena niġilet għal paċi fl-Ewropa. U fuq il-difiża u l-Armata Ewropea jiena nikkritikom dawn l-idejat kollha jiena iċ-ċittadini Ewropej ma jarawix bħala priorità d-difiża. Iħossu li l-kwistjonijiet ta' edukazzjoni u ambientali u ma' prioritajiet u dan huwa dak li jridu l-maġġoranza ta' ċittadini u ma jifukaw iktar fuq id-diplomazija u fuq eh, l-għajnuna umanitarja u l-paċi. Aħna naħsbu li tkun ikun zbaljat l-inħarsu lejn l-ispiża Eh, għad-difiża u nżiduha. Dawn huma flus li nistgħu nużawhom għal kwistjoni soċjali u ambjentali għax hemmhekk m'hemmx biżejjed fondi. Aħna m'għandniex bżonn ta' ministri ta' difiża fl europa ah, U inti bħala eh, President tal-Kummissarju tal-Kummissjoni tista' tkun kredibbli u tista' tipproteġġi kwistjonijiet soċjali u ambientali? il-surfest għal-minuta. Grazzi, <clears throat> Sinjura Ministru. Grazzi anche għal diskors tiegħek. Iena naħseb li inti urejt li inti kandidata tajba għal dan din il pozizjoni il-kandidati il-lum smajna minnaħa tal-EPP u tal-Xelluk Enti eżempju ta' opportunizmu. Enti tkellimt fuq il-gwaljanza fost il- fost il-sessi, fuq il-salarju minimu, fuq eh, fiskalità ġusta u dan kollu enti semmejtu biex eh, tissodisfa il-talbiet tal-xelluk u tal-min fl-istess ħin il-pozizjoni tiegħek vera hija bbażata fuq l-arja, fuq xejn, fil-vojt. Nitkellmu ħafna fuq l-identità tal-Ewropa. Ħafna drabi nitkellmu fuq dawn il-kariki. Fil-fatt inti x'tixtieq tagħmel bid-diskors li għamiltinna aħna x'nistgħu namlu? Nistgħu najdu sempliċement li din il-mara m'għandix tiġi eletta bħala president tal-Kummissjoni. Onorevoli Church, għal-minuta. Grazzi. Signora von der Leyen. <clears throat> Fl-aħħar rajna li m'hemm l-ebda differenza bejn kandidat Timmermans rasul kandidat von der Leyen. Aħna rajna kif kelmet tfittex li <clears throat> tħares biex tagħti soddisfazzjoni l-xelluk, l-liberali u biex tispjega l-proġett li għandna, ma ma spjegax eh, l-naħa l-oħra. U hemmhekk u dak li huwa gravi fil-moment. Inti ġa prattikajt dan tip ta' kordon sanitar lej parti mill-Ewropej. Qed naraw kif qegħdin b'xi mod ieħor jikkastigaw dawk nikkastigaw lil dawk li jażlu gvernijiet li ma jogħġbux li ċerta nies u dejja ħaġa perikoluża. Qed naraw kif ċerta partiti li ġew ehm, tella minn ċerta eh, nies li ma jaqblux magħhom dawk il-maġġoranza li għandna hekk fej Timmermans u int huma l-istess ħaġa huma kważi l-istess ħaġa u kull ma tistgħu tagħmlu huwa timmarġinaw ċerta elementi. Inti dejjem żomm moħħok tħares lejn dawk li huma kontra dawk li huma maqudin. Ma m'hemmx attentat eh, għar kontra l-unità ma dan it-tip ta' eh, kordun sanitarju li jimmina l spirtu demokratiku u regoli u l-ħolma li namlu proġett komuni. Grazie. Mr. Kengjo. Sur Gengjo xie għal-minuta. Grazie, President. Ħafna ħaseb illi Brexit hija opportunità u lezzjoni għall-elit politika Ewropea huwa sinjal li hemm bżonn bidla. L-ċittadini Ewropej mhumiex kontenti bil-deċizjonijiet mux demokratiċi mill-Parlament u l-istituzzjonijiet. Sinjura von der Leyen, e, referenza biex tissaħħaħ il sistema tal-ixpitzen kandidati hija ħaġa ironika u ċinika. Din hija sistema eh, li ġiet e, e, mirmija biex jazlu lilek dana kien sistema biex noħolġu kandidati il-kandidatura il tijak juri il-kapijiet il kapijiet il tal kunsil jinjoraw il-volontà ta' ċittadini u dana uh, juri eh, xettiċizmu uh, u l-kritika tijak u tkun sorpriza dan huwa dizappunt għal dawk illi jixtiequ jkunu iktar għawijin eh, u jinneħu eh, l-Unjoni Ewropea iktar trasparenti. Inti kontribwejt għal dan id-dizappunt u għal din ir-raġuni ħafna nis hawnhekk iħossu li n-nomina tiegħek mhijiex aċċettabbli. Is-Sur Rangel għal żewġ minuti. Grazzi, President. L-ewwel net, nixtieq nifraħlek. Sinjura von der Leyen għal diskors tiegħek ispirat illi jispira il-konvinzjoni u l-ambizjoni Ewropea. Bla dubju, e, aħna se nappoġġawk, però għandi xi kummenti x'namel. L-ewwel net, inti tabiba illi għandek attenzjoni għal saħħa, però inti qatt ma tkellimt fuq il-master plan tal-IPP tal-IPP biex niġġieldu kontra il-kanser. Imma aħna nħossu li l-Komissjoni Futura propju se tadottaħ dan il-pjan. Umbat għandi mistoqsija, u din hija mistoqsija essenzjali. Kien hemm frażi fid-diskors tiegħek fuq il- il-perspettivi finanzjari tal-2021-27 fil-fat aħna rajna il-politika ta' koezjoni u rajna illi il-proposta tal-Komissjoni ta Ewropea miex ġusta. Per eżempju, pajis bħal l-Italja għandu 6%, però mbagħad hemm il-Kroazja per eżempju għandha 16%. Mbagħad eh, il-Finlandja għandha l-5%. Mbagħad pajjiż bħal eh, Litwanja 23% jiena qed nitkellem hawnhekk fuq pajjiżi li nistgħu nqabluhom. Allora l-istrateġija ta' koeżjoni mhijiex ġusta kif, kif proposta mill-Kummissjoni. Għaliex il-Kummissjoni ma taċ spiegazzjonijiet. Il-font ta' koeżjoni huwa negativ għal pajjiżi l-iktar foqra. Sinjura von der Leyen, il-konversjoni u koezjoni u l-konverġenza bejn l-istati membri hija essenzjali. Dan huwa importanti biex inkunu maquda jekk ma nimxux bl-MFF f'din id-direzzjoni skont kif qal il-Parlament se jkun hemm żbalji eh, fil- Eh, fil-qada, fil-qada bejn il-pajizi. Sinjura Gjom għal-minu. Sinjura von der Leyen, inti għamil diskors sabiħ, eh, tkellimt fuq ħafna punti ma mux fuq kolla għalli xatem ħafna dubi fuq bosta suġġetti bħal eh, l-MFF u ħafna oħrajn. U inti edawnek u dimna għalli inti għaddeja minn proċess tal-nomina li huwa pjuttost kontestabli ma tantxaw min qiegħed jappoġġa hawnhekk illum il-Kunsill ma qis il-leħen ta' ċittadini li rrid il-proċess ta' kandidaten. Il-Kunsill qiegħed jirnexxielu kej jimmarġinalizza il-Parlament Ewropew eżempju wieħed biex nurikom eh, dak li jintijat fil-fat fuq l-immigrazzjoni u l-azil mux bizzejiet li inti tajt li trid tirriforma il-pakket dwar l-azil li ġi reformat u reġa reformat għalix kważi għadu jiftijam tant eh, gerfixna fih. Umbat fuq il-salvataċ u tfittxija fuq il-bahar rridu kol niddefendu id-dinjità tal-Unjoni Ewropea u il-Kunsil inti titturina li l-esta li tiġġielek u li se tbilda direzzjoni tal europa Grazie. Onorevole. Grazie. E l'onorevole Federley al minuta. Grazie, President. Signora von der Leyen, jena nishti najt eh, kem tej sinċeri. Jina kont kontra n nominatijak fil-bidu Eh, tal-fat li inti tista' sir President tal-Kummissjoni, però mbagħad bil-proċess li għandna eh, ħassni bħala eh, bħala Ehm, gburi tal-fat li jena membru tal-parlament. U inti orejt anki ehm, eh, rispet għal grupp Renew tana u jena nishtiq ringrazzjak għal rispetta u jena għalek se nivutalek il-lum wara kollox. Għax inti eh, inti għandek tura turi interess sinċera dak li għal parlament Ek niftakru ħames snin ilu, naħseb li mux ħafna uh, uh, kollegi kellhom l-istess intervenzjoni eh, mal-President Juncker imma miegħek kien differenti għax rajna illi inti edha tissodisfa ħafna mit-talbitana. Eh, per eżempju kien hemm liġi qafas għal benestri tal-annimali kien hemm xi 80% tal-membri li talbu eh, biex toħroġ direttiva fuq dan is-suġġett u nittama li miegħek il-wedit ma jispiċċawx bl-istess mod il signora Scott Cato għal-minuta. <clears throat> Grazie, President. Dawk li u jwaqfu il-Brexit għandhom jiġu inkoraġġati bil-kommenti ta' Signora eh, kontra il-Brexit. Inti eh, għatti li inti lesta tina iktar eh, ħin li hemm bżon li jista' jkollna bżon. Però kien hemm ħafna kwistjonijiet ta' taxxa, il-klima u kien hemm eh, Eh, eh, divarju kbir bejn l-opinjoni tijak u dawk tal-ħodor. Aħna eh, hemm bżonn li nersqu iktar lejn id-demokrazija u ċittadini. Il-ftehim fil-Kunsill jiżgura il- il-pajizi tal-vant fl-Europa u ta' dizappunt illi il- l-elezzjoni tal-President tal-Kommissjoni se jiddependu mill-voti tal-lemin estrem u mux minn da mill-opinjonijiet eh, tal-ċittadini. Grazzi, Anderson, għal-minuta. Onorevoli Anderson, mi jiex prezenti. Mlodba tajba Sinjura Ministru, jiena se nitkellem fil-qosor. Inti il-persuna żbaljata għal dan il għal din il pozizjoni Inti ħadd inizjattivi bħala Ministru li kienu eh, assolutament uh, mhux xirqa. Per eżempju, eh, il-flus li inti infat u ma perswadejċ il publiku ġermanis eh, bħala ministru tad difiża anki il-kapacità difiża tagħna eh, hija danneġġata barra minn hekk inti tajt iktar opportunitajiet għal eh, personal. <clears throat> Mm, bla dubju, nishtiqek formalment eh, fortuna fl-elezzjoni tiegħek u jiena forsi nista' ngħidu biex tuża l-pożizzjoni tiegħek ħalli teqret kollox jiena nifhem eh, l-istqarrija tiegħek illi inti għandek tiġi rispettata jiena għal ħafna snin personalment kont votant eh, kont fis sidju u jiena fil-fat illum nista naċċetta li nagħmel kollox ħlif li neleġġi lilek bħala president tal-Kommissjoni. Eh, Sur Van Orden għal minuta. Grazzi, President. Signora von der Leyen, jiena disturbat eh, bil-intenzjoni tijak li kunem armata Ewropea u dana sej wassal għal firda transatlantika u nixtieq nifoka fuq l-iktar kwistjoni kritika fuq ir-Renju Unit. Aħna nilqaw li inti eh, tixtieq tirrispetta id-deċiżjoni tar-Renju Unit li nitilqu mill-Unjoni Ewropea u li tixtieq taħdem il qrib mal-Renju Unit fil-futur. E, sissa minnaħa ta' Brussel ma kienx hemm rida tajba, però aħna diżappuntati li inti kull ma qed toffri huwa estensjoni tad data. E, nishtiq eh, najdlek illi nishtiqek tuża l-influenza tiegħek biex eh, terġa' ssir interpretazzjoni tal- eh, ftejim illi mhumiex aċċettabbli għar-Renju Unit. Mm, soluzzjonijiet huma possibbli. Aħna dejjem ngħidu li xejn huwa impossibbli, kollox huwa possibbli. Il-Renju Unit se jitlaq fil-21 ta' Ottubru u nittamaw li jkunu f'kondizzjoni tajba biex ikonna l-aħjar relazzjoni fil-futur. U dan huwa sempliċement eh, il-xewqa tar-Renju Unit li jikkontrollaw il-frontieri tagħhom. Eh, grazzi. Temel. Grazzi ħafna il-bażi għall-iżvilupp u eh, l-avvanz u anki l futur tal-Unjoni Ewropea kollha isserħu fuq l-ugwaljanza u l-istat ta' dritt. L-ugwaljanza u l-istat ta' dritt eh, Insibuhom bil-mod kif jiġu eletti rappreżentanti demokratiċi minn 130 rappreżentant fil-Parlament Ewropew u 20 pożizzjonijiet presidenzjali u viċi presidenzjali marru l-Ġermanja u ebda wieħed l-Kroazja u l-Slovenja. Barra minn hekk ir-regoli tal-proċedura tal-Parlament jitolbu li dawn il-postijiet jitqasmu skont kriterji ġeografiċi. Jiġifieri mhux biss ġiet miksur ġej miksur l-istat ta' dritt u din hija xi ħaġa inammissibbli. Jiġifieri għandna l-Ġermanja li għandha 20 rappreżentant. Dan huwa kontra l-kriterju tal-ugwaljanza, anzi issarra supremazija fazzjoni supremazija konkreta le Aħna issa rridu eh, għedin tajdu neleġġu president tal-Kommissjoni li hija Ġermaniża wkoll. Din mhux Ewropa tal-ugwaljanza imma anzi xi ħaġa li se teddet l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. L-elezzjonijiet fl-Olanda u rew illi inti tkun kostruttiva jekk trid illi l-Ewropa tkompli taħdem. Għaliex inti, sinjura, diġà smajt li xoħut jgħidu li trid tagħmel wis u oħrajn qed jgħidu mhux se tagħmel biżżejjed u dana juri illi b'xi mod internexxilek issib bilanċ. Aħna tkellimna ħafna dwar id-diskorsi li inti għamilt u kif anki ġejt proposta inti bħala kandidat imma dan il-kandidat, dan il-parlament irrit ikun kritiku lejh nifsu il-kandidata tkellmet dwar l aqda U għaqda hija propju dik il-ħaġa li ma rajniex fil-parlament. Intom taħsbu il-kandidati li spitzen kandidat mill-ikbar partiti u gruppi politiċi jistaw eh, Eh, Jaddu jew inkellek ma jgħaddix dak jaddi t-tieni wieħed. Imma din hija bluwa għaliex dawk il-persuni eh, jidher li ma kellhom xejn jaqsmu l hawnhekk ma' trasparenza ma' Ewropa qawwija jew inkella parlament b'saħħtu. Le Macron u Orban dik hija propju koppja verament stramba. U kienu qegħdin u huma jiena ħad gost nisma' l-kandidata trajt li t-tara l-ħsara li għamel il-Kunsill u tipprova li dan din ħsara tkun limitata fl-2024. Inti bdejt titkellem u semmejt il-Simon Fajli, mux biss kienet president tal-parlament, imma kienet waħda mill-ftit membri nisa ta' l-Akademi Fransez. Meta saret membru tal-Akademi Fransez irċivit xabla u b'din ix-xabla Eh, talbet illi innaqxu tlet kelm 7, 8, 5, 6, 1 il numru li tawa Fawxwitz li tfakkarna ta' kuljum għalfejn għanna l-Unjoni Ewropea u għalfejn għanna nid-defenduwa ta' kuljum il-motto tal-Repubblika Franċiża u il-motto tal europa unita fid-diversità u l li rridu namlu illum lum kollegi dawk li huma responsabbli u rridu jkunu kostruttivi, rridu jistaqsu li infushom. ħallu mmexxina fid-deċiżjoni li nieħdu il-frustrazzjoni minħabba li l-affarijiet saru wara l-bibin magħluqa jew inkella se nimxu fuq l-eżempju ta' Simon Weil u noħolqu flimkien l-Ewropa li għandhom bżonn iċ-ċittadini. Grazzi ħafna. Bonafej, minuta. President, jena nishtiq pass, namel pass l-ur nishti naddi għal eh, elezzjoniet Ewropew ta' Mejju meta l-partiti nazjonisti prezentaw ruħom u kienu għedin jorftu fuq il-falliment tal-Europa u mar, mar nexxilomx. Il-ċittadini Ewropej għat iridu jemnu fl-Europa u għaldin din raġuni, Signora von der Leyen, nitolbuk tkun għall-altezza ta' din il-mira biex tati sinjal ta' innovazzjoni. Eh, anki barra minnek il-fat li għanda mara għall-ewwel darba bħala President tal-Kummissjoni u najtek jiena Eh, f'żewġ kelmiet. Eh, iridu Ewropa, iridu Ewropa solida u solidali. U mhux inħarsu eh, u rridu ners u lejn il-flessibilità kollha biex ikonna tkabbir u mpigi biex inwaslu għal modell ta' svilupp mingħajr ambigwità fuq kwistjonijiet tal-ambjent mingħajr limiti kif rajna ħafna drabi fil-parlament, ma bħala opportunità illi tejn it-kabbir għax bekk jissir sostenibli. U inti tagħti il-pretest għal dawk illi għalu illi inti mintix edha taffronta il- il- il-kwistjoni. Il, il, il inti għandek iżom l-Europeizmu mux bil-ħitan bil imma b'responsabilità governance ekonomika bil-immigrazzjoni aħna unek biddilna aħna stess il-sistema ta' Dublin jekk din hija l-vizjoni eh, tal-Kummissjoni li mis aħna tista' torbot fuqna. L-Onorevoli Ċaranzova, minuta. Sinjura President nominata. mistax il sena ilu l-Ewropej ta' l-Ewropa ċentrali taw il-fiduċa l-Ewropa u issa din il-fiduċa edha titnaqqar. Ħafna approċċi li tieħdu fl-mod u diviżjoni fuq issu eh, uniku, prodotti ta' kwalità doppja, l-istazzjonar tal-ħaddiema u anki il-kwistjoni tas sigurtà fl-Ewropa. Huwa importanti ħafna illi il-Kummissjoni l-ġdida tadotta approċċ ġdid u differenti. L-Unjoni l-Unjoni Ewropea trid taħdem biex terġa' tirbaħ il-fiduċja, il-fiduċja li l-popli tilfu. Irridu nisimgħu lil xulxin qabel ma noħorġu bil-proposti. Irridu nkomplu nabolixxu, nħassru, nxolju l-ostakoli li jeżistu fis-suq internu ma noħolqux ġodda li nittrattaw iċ-ċittadini b'mod indaqs b'aċċess għax-xogħol u biex jistudjaw fejn iridu fl-Ewropa. Mela, Sinjura von den Lenan, jina nittama illi inti tista twedna li se tkun il-leħen ta' ċittadini Ewropej kollha. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Urtasun. Signora. Ministra, kandidatura tiegħek hija eh, rinunċa rinunċa għal parlamentarizzazzjoni tal-vita komunitarja, rinunċa għal difiża għawija tal-istat ta' dritt għaliex inti qed hawnhekk għaliex is-Sur Timmermans eh, ma tlaqax minn ċerti pajjiżi għaliex propju defenda l-istat ta' dritt u ma politika ġdida ta' bidlet barra minn hekk il-Kummissjoni tiegħek tista' tibda bil- dnub tan nisel għaliex inti tista' tkun ukoll li titla' minħabba l voti tal-gruppi nazzjonalisti u populisti. Għalhekk għal dawn ir raġunijiet kollha, Sinjura Ministru, jiena żgur mhux se nista' nivvota għalik u nittama illi l-Parlament m'għandux jaċċettak u lil dawk illi qegħdin eh, jamlu ta' biruhom illi qegħdin jipromuovu l ħidma pro-Ewropea jekk jivvotaw għalik iridu jħossu illi l-ar ħaġa li jistaw jamlu l-Europa huwa illi eh, inkomplu mixin f'din it-tri aħna m'għandniex nivvotaw u naċċettawk. Grazzi. Grazie, onorevole Kra, prego un minuto. Grazzi ħafna l-onorevoli Kra, minuta. Signora von der Leyen, dak li qed naraw illum huwa kif m'għandhomx isiru l-affarijiet Kenna noqodu nisimaw ħafna fuq l-xettiċizmu, fuq wedid, fuq id-demokrazija u fuq l-spitzen kandidatin fi Brussell. Imma jekk tintazel din is-sinjura samurru li lin minn dan ix-xettiċiżmu Sur Weber inti eh, kandidajt ruħek pala spitzen kandidat u kont qed tifirħila u tappellanna biex nappoġġawha. U jina nistaqsi imma inti kif qed tħossok bħalissa kull min jafa lil Sinjura Fontellin hija ma tantx irnexxiet bħala Ministru tad-Difiża fil-Ġermanja, l-Armata Ġermanja issa għandha ajruplani ma jistgħux itiru, l-armi tan-nar ma jistgħux jisparaw u da kollu minħabba fiha. U jekk intom se tivvotaw favorija, tkuna eh, tkun qegħdin iġibu element splussiv fil-Kummissjoni għaliex li wara kollha xi persuna li mar nexxietx f'pajjiża fil-Ġermanja. L-Onorevoli Tomasic. Grazzi ħafna, Signora von der Leyen. Aħna smajna li inti għandek pjan ambizzjuż ħafna imma ma tantxat kif se u dan il-pjan għal ftit jina ħassejtni lura fil-Jugoslavja eh, tal-imoddi u jina smajt ħafna idejat gbar eh, il-simili għal tijak fraternita, gwaljanza, integrazzjoni, eh, drittijiet tan nisa un bat nafu l-affarijiet kif spiċċaw emmet u eh, dak li għattinti, inti hekk se jispiċċaw wkoll għax ċittadini mhux dawn l-affarijiet għal għaliex kieku hekk ridu m'għandekx fejtu għot ter l-araq tad-dem biex taħseb jekk sejt kollok maġġoranza fil-Parlament jew le inti qed tinsa illi il-pożizzjonijiet Ewropej l-aktar għoljien marru lill istati ftit stati membri u inti qiegħda eh, ma, ma triċ illi ikunem eh, ċertu mod ta' votazzjoni fuq is-sigurtà eh, u l-politika ta' sigurtà Mbagħad fuq inti bħala demokratika kristjana ma semmejt xejn dwar il-kristjaneżmu. L-Ewropa qiegħda taħrab mill-eruq tagħha u għalhekk issa tinsab maqsuma. Is-Sur Ġarruso il-fiduċa tagħna qatt ma se tkun eh, fiduċa għamja, anzi il-vot tagħna se jkun arma sabiex aħna eh, nkunu filtru għal dak li trid tagħmel li inti trid taħdem favur in-nisa, favur ħaddiema, favur l-ambjent, tkellim dwar l-obbligu li salvaw il-ħajja tal-bniedem. Iva, l-Ewropa trid tieħu responsabiltajiet tagħha u ma tistax tkompli tfarfar il-responsabilità tal-immigrazzjoni fuq pajjiż wieħed. L-Unjoni Ewropea Ewropea tkun dak li kienet maħluqa biex tkun biex ikun hemm żvilupp u paċi kullimkien fl-Unjoni Ewropea. Imma mhux hekk qed jiġri hemm ħafna qata fost iż żaża iż-żgħażagħ ma jistgħux ikollhom tagħmal li xi darba jkollhom familja tagħhom. Inti sinjura trid tagħti garanzija lil ħaddiema, lis sajjieda, lil bdiewa, liż-żgħażagħ, lill istudenti kollha għandhom ikollhom opportunitajiet indaqs u trid twaqqaf l-iskandli fiskali u għandu jkun hemm antimafja komuni u li tkun vera severa jekk inti dak li għat beħsibek verament tamlu, se jkollok l-appoċ tagħna, imma jekk dak li għat inti se jkun biss paroli fil-vojt, inti se ssib fil-delegazzjoni tal-Moviment ta' 5 Stelle l-iktar oppożizzjoni feroċi li tistaqqat toħlom biha. L-Onorevoli Tobe għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Signora von der Leyen jiena nittama illi daw kollha li llum jemnu fil-kooperazzjoni Ewropea nittama li l kol kemm huma se jagħtuk il-vot tagħhom illum il-xelluk estrem u l-lemmin estrem jidru li sefu taw kontra tiegħek illum imma jiena naħseb illi dana għandu għandek tqisu bħala unur għalik. Għaliex barra minn hekk illi li anki il-ħodor qed iżommu madam tal-aħħar u jiena qed kolli ngħid liskantajt U eh, kollinajt ngħid ukoll illi aħna nistħu illi jintom se tivvotaw kontra l-ewwel mara li forsi għandha ċans issir President tal-Kummissjoni Ewropea u barra minnek persuna li tista' tikseb maġġoranza favur politika progressiva favur il-klima. Hemm ħafna kooperazzjoni illi aħna rridu nimplementawa favur il-klima, ovvjament, imma rridu niġġieldu kontra il-kriminalità transkonfinali, il-libertà tal-moviment irridu inħarsuha, imma il-libertà tal-moviment m'għandix tkun xi ħaġa li gawdu minna terroristi u l-kriminali u rridu nsaħħu l-kooperazzjoni bejn il-pulizija mbagħad hemm il-politika tal-immigrazzjoni Din ukoll hija kwistjoni importanti ħafna għandna bżonn tal-maġġoranzi xierqa biex niżguraw li jkun hemm aktar ċertezza legali u barra minn hekk ukoll aktar kontrolli fuq il-politika tal-migrazzjoni. Jiena konvinti li dan il-Parlament Ewropew se jkun jista' jikseb din il-maġġoranza sabiex jappoġġa politika tal-immigrazzjoni immexxija mill-qalb u mill-moħħ. U fl-aħħar nett jekk tippermettili l-Ewropa għalija tirrappreżenta l-libertà, l-intraprenditorija, jridu niżguraw illi insaħħu s-sigurtà u s-sikurezza għar-residenti tagħna kollha. Inti se jkollna l-appoġġ, se jkollok l-appoġġ tagħna illum. Imma aħna għandna stennijiet kbar il-Parlament Ewropew u għall-est illi jikkopera miegħek biex inti tindirizza l-ikbar problemi li qed tiffaċċa l-Ewropa illum. L-Onorevoli Calurand, minuta. Sinjura von der Leyen, l-ewnet irrit nir-ingrazzjak għad-diskors li għamiltu anki għal litra illi bat l-grupp tal-SND. Aħna ħadna gost bija u tat ħafna aktar eh, laħam fuq l-għadam ta' diskussjoni li kena l ġimgħa li għaddiet. Aħna rikonoxxu kol l impenti għad demokrazija l-istat ta' dritt, id-drittijiet tal-bniedem, Ewropa ġusta u ugwali u minar divizjonijiet Issa jiena qed nistenna bil-ħerqa biex nara azzjoni konkreta u biex nirċievi tweġibiet konkreti għall mistoqsijiet illi għamlu il-kollegi tiegħi. Iġbet l-attenzjoni tiegħek ukoll għal ħaġa oħra illi toħloq diviżjoni li ma ċejfu illum u din hija d-diviżjoni bejn il-vant u il-punent. Dana narawh fil-aħħar deċiżjoni li ħa il-Kunsill Ewropew fejn il-pożizzjonijiet l-aktar għoljien ingħataw lil pajjiżi tal-Ewropa tal-Punent. Jiena ma rridx illi ikolli Ewropa illi tagħmel distinzjoni bejn il-pajjiżi l-qodma dawk il-ġodda dawk tal-vantu tal-punent, dak li votaw għandhom iktar voti u dawk li għandhom inqas u jiena nixtieq nistaqsik xit x'taħseb dwar din id-deċiżjoni u x'beħsibek tagħmel sabiex din id-diviżjoni ma tkomplix tikber. Ginea għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjura van der Leyen. Jiena rrit namel punt importanti għad delegazzjoni tiegħi l-integrazzjoni ekonomika u fiskali dina eh, għanda tikkonċerna l-istati membri ta' zona tal-euro u anke dak li xtiq jessieħbu fiha bħal Rumanija. Aħna għandna bżonn l appoġġ sabiex il-mekkanizmu ta' appoġġ tekniku għall-adeżjoni eh, fl-euro tkun taħdem il-sur Junk dana semmiħ kemm il-darba. mil banda l-oħra jiena ħadgos nissimak tajt li beħsibek tniedi mekkanizmu pan-Ewropew għal difiża tal-istat ta' dritt. Dan huwa huwa wieħed mill-punti l-iktar importanti għal grupp tagħna, il-grupp Renew, u nfakrek li l-Parlament Ewropew adotta dan il-prinċipju uh, sentejn ilu u aħna nħedġuk li toħroġ bi proposta leġislattiva f'dan ir-rigward. Grazzi is-Sur Smith għal minuta. Grazzi ħafna, President, u l-odwa tajba kollegi. Signora van der Leyen, aħna eh, eh, rridu nifirħulek għad diskors li għammil dal-ħodu. Iva, inti qed interaġixxi aħjar mana jiena ħad gost nisimmak tajt li trid kulleċ li jisib bilanċ bejn in-nisa u l-irġiel. Il-Parlament Skoċċis laħqu dan il-bilanċ ħames snin ilu. Fuq il-Brexit, inti taf li Brexit għandha opinjoni partikolari fuq dil-kwistjoni, m'għandek tkun taf li hemm kollegi fl-Irlanda, eh, fil-Skozja u bnadi oħrajn li qegħdin jitqatlu biex forsi Brexit jibda jagħmel xi ftit sens. Eh, hemm membri ta' dan il-Parlament illi se jagħmlu ħafna storbju ma' xoħut minna qegħdin hawnhekk biex insibu soluzzjonijiet u jiena kontent illi fik qed insibu alleat. Issa biex ngħid ħaġa oħra dan il-Parlament mhuwiex komplet għad baqa' tliet membri mill-Katalunja il-Karlo Junkeres fostom u l-unika soluzzjoni għal dil problema huwa dialogu u inti personalment tista' tgħinna ehm, f'din id-diskussjoni u nittama illi dan ir-rwol inti se